Il-President, kjoġobkom sibu postkom bil-eda, għetjajt il-President. Mela, jekk joġobkom sinjuri sibu postkom bil-eda, is-sessjoni hija miftuħa. kjoġobkom ħudu postkom bil-qeda. Għan nistħu seduta. Mela. Għanna t-tieni parti tal-votazzjoni manna lebda kandidat ġdid tat tieni round. ħadd ma prezenta ruħu. Di kienet possibilità skont ir-regoli ta' proċedura jina informawni li l-kandidati kollha tal-ewwel round għadhom qegħdin fit-tiġrija Mela, nixtieq li il-karti tal-vot jiġu mqasmin. Si kennen għala das Prozedere, ich darf. Kommela, qasmu il-karti tal-vot. Tafu l-proċedura, il-tellers għandhom postom jekk joġobkom morru fil-kaxxi tal-voti tagħkom u tu sinjal meta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 ħadd mu jismani qed jgħid president waħdu. Tajjeb, mela l-votazzjoni issa miftuħa. Kulħadd jiet postu <clears throat> is sinjora Dodz dajem, hemm, iva hemm L-iskrutaturi kollha din postum.